Otwieram posiedzenie. Przypominam, że zgodnie z regulaminem. Mela, nibdew sessjoni. Forsi nista' infakkarkom li skont ir-regoli tal-proċedura tal-Parlament Ewropew taħt il-chair li ser mhux ħajibqa' president naddu l-elezzjonijiet tal-President tal-Parlament u anki l verifika tal-mandati u anki l verifika tal-kredenzjali mhux ħajkun hawn dibattitu għalhekk nista' infakkar dan il-punt. Aħna bħalissa qegħdin nittrattaw l-elezzjonijiet tal-President tal-Parlament u dan jirrifletti il-regoli tal-proċedura. Skont ir regoli tal proċedura, aħna obbligati li ngħaddu għall elezzjonijiet tal-President tal-Parlament il-regola numru 13 tajt li l kandidati għal President tal-Parlament jista' jkun propost permezz ta' gruppi politiċi ta' 14 il-membru u skont dawn ir-regoli it-tlet kandidati tresqu għal qoddim l-uffiċċju tal-President u fil-fatt dawn sirtu taffu dwarhom il-bieraħ u ħanerġa' ngħidilkom min huma għandna sur Neċ Diva. Forsi tista' tqum bil-wifqa? Martin Pan Martin Schulz, bardzo proszę. Għanna Sur Martin Schulz, jek joġbok, bil-wifqa u koll.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 malajr għaliex ħafna mill-informazzjoni li ser tingħata ser tingħata bil-Pollak. U allura jekk intom tibdew tħallu postkom u ma jkollkomx il-headphones fuq raskom ma tkunux tistaw fil-fatt tissegwu x'qed ngħid jien. U għalhekk skont ir-regola 14 paragrafu wieħed il-President ser jkun elett dak li jirċi fil-maġġoranza ta' voti validi. Il-maġġoranza ta' voti validi nerġan nirrepeti. Il-voti vojta mhux ħajkunu validi, mhux ħajkunu meqjusa validi. U din ir-regola naħseb hija xi ħaġa diretta, hija ħaġa eh, nafu kif jimxu dawn l-affarijiet. U għalhekk issa nixtieq nitlob l-tmin kollegi li ser jinħatru sabiex bekk nkunu nistaw naddu għall-elezzjoni, dawn in nisser jintazlu mill-lista sħiħa ta' membri li huma kwalifikati biex jivvotaw dan dinja il-kaxxa bl-ismijiet tal-membri u għalhekk issa ser noħroġ l-isem, is-sur Proserino. Hawnhekk għandi isem jgħid il-President is-sur Borsellino. Uh Is-Sinjura Borsellino. Sinjura Borsellino, inti taqbel? Jider li jenftajim, is-Sinjura Borsellino. Is-sur Sogur. Please stand up. Jekk jogħġbok um bil-wifqa, nixtieq nitolbok. Inti taqbel li tparteċipa? Iva, grazzi. The next will be il-membru li misser ikun is-Sur Steiler. Is-Sinjura Steiler fil-fatt. Eh, do you agree? Thank you, Mr. Taqbel inti għajt il-President? Il-membru ma taqbilx. Congratulations! U il-President jifirħila li x-senjura kif kella tarbija. Great! So we will vote. Uh, mela nivvutaw u u kol sostitut, membru sostitut. Minn flokok, sinjura. Steiler. Mela għanna is-sur Panajotulus. Panajotov, do you agree? Taqbel inti? Iva, naqbel. Jajt il-membru. Il-President jirringrazzja, mela, naddu għal l-isem li jmiss. Is-sur Rule Is-Sur Rule. Is-Sinjura Rule, anzi, is-Sinjura Rule, li mhix edha fostna preżentament. U għalhekk għandna nazlu l ħattijħor sostitut Is-Sur Potts. Do you agree? Thank you. Taqbel Iva.

mħabbat bħalissa b'delegazzjoni mill-oppożizzjoni tal-forzi ta' Kazak u għalhekk ikolli nattendi laqgħa f'dak il-każ. Tajb wis, mela ngħaddu għal membru li jmiss, is-Sur Bagel. Do you agree? Great. Taqbel, tajjeb wis. Grazzi tassa u ngħaddu issa għal membru li jmiss. Is-Sur Kalinowski. Do you agree? Taqbel? Iva, tajjeb wisq, mela naddu għal-membru li jmiss għanna sur Kalfin. Do you agree? Taqbel? Iva, grazie tassew. And uh, the last one. U l-aħħar membru għanna sur Perello Rodriguez. Where is he? Where is he? Do you agree? Taqbel? Tajb wis. Mela, eżis kollegi, jina ser nispiegalkom eżattament il-punti li jmiss. Mela, nitlob il-membri parlamentari Ewropej li għonek biex il-membri joddu biex jinaddu l-voti u l-membri jiġu fuq qudiem u anki jieħdu post il-top table u għalhekk nitlobkom biex tiġu fuq qudiem hekk kif intom ġejtu mażula. F'dik l-ordni ġifiri. Intom ser tiġu assenjati biex eh, tersqu lej il-kaxxi tal-voti mela għanna s-sur Sogor, is-sur Pannajotos, FH, Potts, E9K, Bagel, LM, Kalinowski, NR, Kalfin, S, Ferreiro Rodriguez, T, Sazzetta. Għalhekk issa nixtieq nitlob lil tmin kollegi tagħna biex ikunu jistgħu jersqu fil-qudiem tal-kamra u jisibu posta hawnhekk. Mela, issa ħanna xi ftit taħbarijiet. Mela, jekk ġobkom però, il-membri li għattilom biex jinżlu minn ta' qoddim, qoddim tal-kamra jekk ġobkom ejja issa. If you could come and to stand up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 are missing. Jider li għaw zewċ kollegi li huma neqsin għawnek. Mekke ġobkom. Itilaw għawnek fuq il-podium warajja jekke ġobkom. Sitta minkom diġa telaw fuq il-podium, però jonqos zewċ membri jekke ġobkom. Proszę Państwa,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 fuq ir-regoli elettorali intom suppost irċevejtuhom permezz ta' email u għalhekk jiena nixtieq li intom taqrawhom u siru familjari ma' daw l-istruzzjonijiet jiena naf li mhux il koll kemm intom stajtu taqraw dan il-materjal u għalhekk nixtieq najdilkom eżattament xħat tkun il-proċedura mela għanna il-karta tal-vot li ser jiġum asma ġewwa envelope u dawn il-karti tal-voti fil-fat diġa jistaw jibdew jiġum asma Mela, tistaw tibdew tqasmu il-vot. Il-vot u l envelope lill-membri kollha. Pero sa dan it-tant għandkom tisimgħu l-istruzzjonijiet tiegħi. Mela permettu li nfakkarkom biex sabiex wieħed jiġi maħtur kandidat għandu bżonn maġġoranza assoluta ta' voti validi li jintefgħu fil-kaxxa tal-vot. La mela darba intom tkunu rċevejtu il-dokument tal-vot, intom tkunu sertin talbu għansi biex timmarkaw il-kaxxa ħdejn l-isem li intom tkunu għaziltu. tistaw tivvutaw biss għal kandidat wieħed. Jekk ħajkun hemm marka ħdejn żewġ kandidati jew tlieta, id-dokument se is invalidu jew imħassar. Jekk ħajkun hemm ukoll xi tħassir fuq il-dokument dan ser jitqies li d dokument ġi imħassar jekk intom immarkajtu il-kaxxa il-ħażina intom tistgħu titolbu għal dokument tal-vot ġdid. La darba, ovvjament, kunu tajtu il-dokument li tkunu ħassartu jew markajtu ħażin fuqu. Mela, jekk joġobkom nitlobkom biex sibu postkom issa li tivvutaw. Mela, issa nixtieq li niftaħ il-votazzjoni, il-proċedura tal-votazzjoni u rridu nassikuraw ukoll li l-ismijiet kollha jinsnizlu fil-minuti u għalhekk nixtieqkom li tiffirmaw il-lista li tistaw issibuha ħdejn il-kaxxa tal-vot. U għalhekk nixtieq ukoll nitlobkom biex iġibu prova ta' identifikazzjoni il-dokumenti tal-voti ser mbagħad jitpoġġew ġo envelopes u jitresqu fil-kaxex tal-voti. Għandhom jiġu mitwija Umbad dawk li ser jiskutinaw il-vot jaraw. Naħseb għandna s-sux li jixtieq jitkellem dal-istadju. Iva, Sur President, skont ir-regoli ta' proċedura, il-kandidat għandu jagħtu verżjoni aġġornati tal-interessi ekonomiċi tiegħu. Il-kandidati għamlu hekk għaliex jiena ma smajx dan li ġie dikjerat fil-bidu tas-sessjoni. Tak, e, to te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Proszę pamiętać, że zgodnie Iva, dan fil-fat diġa sar u ġi verifikat skont ir-regoli, skont il-kodiċ tal-kondotta jider li dan sar matul it-tlet xhur skont il-perjodu ta' żmien allokat taħt ir-regoli għalhekk forsi nistgħu nitfgħu il-vot jekk iġobkom morru, itfgħu itfaw il-vot tagħkom fil-kaxxa tal-vot tal-votazzjoni.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

Dear friends, I will check. Mela zis ħbib ħan verifika jekk intom temmejtux. Eh, tivvutaw u titfaw il-voti tagħkom fil-flurna. Is-Sinjura Borsellino, il-kaxxa A sabe, inti l-estate? Is-Sinjura Borsellino, nerġa' nirrepeti. Il-kaxxa A B Inti spiċċajt jew għadek le? Ok, you are coming. Iva, tajjeb pwis. Iva, inti eh, ġemma għaxer, issa, rigward il-kaxxa ċe is-sur Hogor, emmek temmejtu l-votazzjoni tajjeb pwis? Il-kaxxa je, is-sur lu temmejtu is-sur Pannajotov. Temmejtu l-votazzjoni hemmhekk? Għadkom le? Tajjeb, isma mela ħanistenne wahna? ħanistenna, jgħid il-President. Thank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 Uh, Mr. Paul, our colleague, Box LM. Is-Sur Paul, il-kollega tagħna, il-kaxxa minn L sa M, spiċċat tajjeb. Sur Bago, il-kaxxa minn N sa R, spiċċajtu tajjeb. Is-Sur Kalinowski, il-kaxxa S, spiċċajtu? Tajjeb, spiċċajtu l-kollega Kalfen. Litrasse. Spiċċajtu. U il-kaxxa minn litra tesa Z. Kollega Perello Rodriguez. Spiċċajt, kollega? Iva, tajjeb. Issa nixtieq nistaqsikom jekk kulħadd issa jixtieq jivvota. Kulħadd vota spiċċajna. Iva. Kollegi. Il-vot issa huwa magħluq u jiena nixtieq nitlob lil dawk li qed jagħmlu l-iskrutinju biex imorru f'kamra R01.0 wieħed biex joddu il-voti. Il-sessjoni ser tiġi aġġornata u ser ikolkom avviż li ser jidher fuq l-iskrin. Issa nissospendu l seduta tagħna, grazzi tassew.